fit-tmim ta' sessjoni, li mis-sessjoni li mis ser issir għada fit-23 ta' settembru mill-10 sal sa nofsinhar u tistgħu taraw l-aġenda